affarijiet barranin u għas-sigurtà s-sitwazzjoni fil-Moldova. Nibqgħu ġifieri fl-istess reġun tal-Ewropa. Nagħti l-kelma sabiex niftu dibattitu lil kommissarju Stiljanidis, grazzi President. Issa fuq moldova Kollegi, dinja l-ewwel darba illi l-Moldova qed tiġi diskussa fil-plenarja minn meta kellna ratifikar tal-tim tas-soċċezzjoni sena ilu. Seħew diversi avvenimenti mid-dibattitu tas-sena li għaddiet u dan kien jinkludi elezzjonijiet parlamentari f'Novembru 2014. Kif ukoll kellna żewġ gvernijiet li ma tantx kellhom ħajja twila. Il-kol kemm intom segwew l-iżviluppi fil-Moldova sa minn dak iż-żmien, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam il-frodi f'settur bankarju li kienu jammontaw għal biljun dollaru bejt u ieħor. Ovvjament, mm, miljun dollaru jgħat il-komissarju li huwa 12% tal-GDP tal-pajis. Ovvjament, kena protesti kbar. Illi laħu l-qofol tagħhom f'Settembru b'manifestazzjoni gbira f'Ċiżinaw. Fil-waqt li l-iskandlu bankarju kien fil-qalba ta' protesti, il ċittadini kienu qed jesprimu il-drejaq taħħom mod iktar wisa kienu qed jitolbu governanza sostenibbli għal pajjiż u kienu qed isejħu għal ġlida blaħnina kontra korruzzjoni minkejja tnaqis fl-intensità anka fid-dawl ta' aspettativa żviluppi politiċi dal protesti xortadu maddejjin palissa fil-fatt. Min qed jipprotesta qed jitlob ir-riżenja tal-President? Il-tkeċċija tal-Prosekutur Ġenerali? u l-kap tal-ċentru eh, kontra l-korruzzjoni. Qed jitolbu wkoll eh, il-referendum fuq l-elezzjoni diretta tal-President. l izrupp reċenti, jiġifieri l-arrest tal-ex Prim Ministru Finland fuq nhar il-15 Ottubru, kif ukoll it-kaċesu segwenti tal-gvern minn vota sfiduċa fid-29 ottubru mod drammatiku u rew il-firda kbira illi sviluppat bejn il-partiti politiċi. Illi kjumma partiti ta' koalizzjoni fil-fatt. billi aħna pal unjoni Ewropea ma nistax nindaħlu fil-proċess interni ta' pajjiż sovran sta għal forzi politiċi tal-Moldova li jwarbu gruppi interessi tal-grupp interessi personali għal eh, fċeħ il-pajis taħom u stalijom li jihdu l-azlit politiċi li konsidraw il-ġit ta' ċittadini taħom sabiex anka jgħinu jimmodernizzaw il-pajis u jkun hemm tkabbir ekonomiku. Dawn huma l-għażliet politiċi illi l-Unjoni Ewropea trid tara u li lesta tappoġġa. Ser inkomplu nsejħu għal dialogu fost il-partijiet involuti anka sabiex insibu soluzzjonijiet sostenibli għal kriżi fil-governanza. Kif ukoll sabiex nindirizzaw bżonnijiet urġenti nittamaw il-gvern ġdid jagħti priorità lill-implementazzjoni ta' riformi ċentrali. Interessi maħbija u eh, prosekurotti fil-prezent ikomplu jxeklu l izvilup fil-pajis u għandhom impatt qawwi fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini. Is-soċjetà tal-Moldova tistenna li dawn l-isfidi jiġu indirizzati bis-serjetà. Dan kien il-messaġġ tal-Kumitat tal Assoċjazzjoni Unjoni Ewropea Moldova fid-dibattitu tiegħu u l-istqarrija ta' nar il-21 u 22 ta' settembru. 2015 U kol kienem diskussjoni eh, miftuħa bejn Afet u l-kellim Gandu minn Moldova propju fil-bidu tal-ġimma li għaddit. Tajb infakru l-partners minn Moldova li l-appoċ tagħna huwa kondizzjonali irid ikun hemm implementazzjoni ta' riformi ġenwini u politika ġenwina u dan għandu jikontribwixi mux biss sabiex nirbħu mid-ġejt il-fiduċa ta' ċittadini, ma' u koll nibnu pajis li jkun iktar rezilienti, ovvjament għandu jkun hemm f'danka ambjent li jgħin l negozju wkoll. Kolinkwa gvern ġdid se jiffaċċja l-isfida li jindirizza l-problema tal-frodi bankarji grazzi għal investigazzjoni effettiva u eh, bilanċata eh, u kol għandu jkun hemm il-kopru ta' fondi li eh, intilfu il-soċjetà tal-Moldova tistenna gvern ġdid illi jieħu passi effettivi kontra l-korruzzjoni. Ovvjament sabiex niproċedu bil-riforma tas settur bankarju, is settur tal-ġustizzja u l-amministrazzjoni pubblika wkoll. Il-Moldova tinsab situazzjoni ekonomika u finanzjarja mwera u se jkollha bżonn l-appoġġ tal-IMF. Dan ifisser illi jiġu rispettati ċertu kundizzjonijiet fuq tariffi fl-enerġija, ristrutturar tas settur bankarju u fl-istessin fuq il-ġestjoni tal-Bank Nazzjonali. Dan huwa essenzjali ma prekondizjoni essenzjali għal pajis sabiex għawdi minn appoċ mill-Unjoni Ewropea kif ukoll implementazzjoni tal-ftajim, tas-soċezzjoni l-agenda ambizjuża tagħna tal-qasam. Nasab li s-sitwazzjoni kif diġajet tirrif irriflettit il-problemi kollha mis-sistema politika kif ukoll il-differenzi bejn il-dinja politika fil-pajis u l-soċjetà ċivili ħasra u għal daqstant għandna bżonn illi flimkien mal-Parlament Ewropew nafsu fil-prekondizzjonijiet illi ġa semmejt. Grazzi ħafna għall-attenzjoni ta' Evkarista, thank you much indeed. Grazzi tassew. Issa, naddu għal gruppi politiċi l-ewel qabel kollox fissem il-PPE. nati l-kelma l-Elena Verli Brock għazewċ minuti. Grazzi tassu, sir sur President, għaziz Kommissarju, Sinjuri, għaziz Kollegi. Jina nemmen, sur Kommissarju, li inti tajtna diskussjoni preċiża ta' situazzjoni fil-Moldova. It-tlet partiti rebħu l-elezzjoni, kienu rebħu biftit u kienu rebbiħa u għalhekk issa jridu jibnu fiduċja wara l-elezzjonijiet huma ma kinux pożizzjoni biex jilqu l-miri tal-modernizzazzjoni tal-pajjiż li daħlu l-istat ta' dritt u anki jġildu il-korruzzjoni kif aħna xtaqna narawhom jagħmlu. Minnaħa l-oħra imbosta eh, persuni f'dawn il-partiti li huma lest li jaħdmu biex jilqu dawn il-miri u bħala membru tal-Parlament jina nistanajt li aħna għanna nappoġġaw lil dawk il-setat politiċi partijiet li huma pro-Ewropej u li jipruvaw jilqu dak li xtiequ. Għalhekk nappella il partiti politiċi f'din il-Kamra, f'din l-Awla, li għandhom forsi familjaritajiet ma dawn il-partiti politiċi fiħdan dan il-pajis sabiex bekk jajnu l-ċittadini Moldovi anki sabiex jihdu ċittadini ta' sabiex jihdu d-deċizjonijiet taħom dwar il-ġejjeni u r-rotta li ser jihdu, pero aħna għanna nofru l kooperazzjoni. U għalek jina nittama li ser naraw il-kulħat jirfa responsabilta tijaw sabiex bekk inkun nistaw naraw sviluppi adegwati. Maċ fadal żmien għal eh, kwistjoniet politiċi tal-passat, tal-passat jew wieħed kif jikseb vantaġġi minn dan il-qasam, però aħna rridu nżommu l-interess ta' ċittadini tal-Moldova. Irridu nżommu l-interess tagħhom hemmhekk u nittamaw li jkun possibbli għal persuni li qed il-persuni qed imexxu dan l-istat sabiex jieħdu deċiżjonijiet adegwati. Nitamaw li l-affarijiet ma jfallux minħabba nuqqas ta' appoċ għax kifet najdilkom l-alternativa laqqas bistajab li naħsbu dwara. Grazzi. Fissem il-grupp tal-SND. Nati l-kelma l-onorevoli Kristeja għal 3 minuti jek jieġbu. Grazzi tassew. Sur President Kummissarju, sena ilu l-Parlament Ewropew kienet jiltaq biex jirratifika l ftim ta' assoċjazzjoni biex jagħmelek dan il-awla aċċettat l-isforzi u l-ambizjonijiet tal-autoritajiet tal-Moldova. Bosta progress inkisseb taħt ratifikazzjoni kien sinjal ta' arfin u ta' rikonoxximent u Moldova kienet edha minn ta' qoddim l-imsiħibem tal-vant, minsiħba tal-vant. Aziz kollegi, jek għanat nintaqaw l din l-awla biex nitkelmu dwar il-Moldova, ovvjament ma tantx nistaw niċċelebra wis e, l-anniversarju mill-sena ta' ratifikazzjoni, mela biex nkun dirett memxejn biex niċċelebraw. F'dawn l-ħart il-xar jinalt għajt erba prim ministri differenti, l-ħames wieħed għadu ser jinħatar il-Prim Ministru l-ex-Prim Ministru ġi ġi arrestat minħabba korruzzjoni, mbagħad kien hemm ukoll involuti tlet eh, banek involuti, kien hemm madwar 3 biljun Eh, lira li ġiet eh, mitlufa din tammont tal nofs il-GDP tal-pajis għalhekk kan bżonn azzjoni u viżjoni tajba minnaħa tal-klassi politika aktar minn qatt qabel però l-partijiet mhumiex kapaċi jipproponu jipproponu eh, Prim Ministru ġdid u għalhekk is-sitwazzjoni hija gravi fil-Moldova kritika li tentazzjoni bħalissa li wieħed jirrabja għaliex kixinaw m'għaddix qiegħda tasal riżultati qiegħda biss tiżdiżappuntana. Il-ħolma issa spiċċat u għalhekk aħna rridu però nirreżistu din it-tentazzjoni għannom ta' ċittadini tal-Moldova x'huma ilom il-kuraġġ tagħna, l-appoġġ tagħna u ser jinkunu maġġembu aktar minn qatt qabel. Il-klassi politika tal-Moldova fallit u dizappuntat liċ ċittadini tagħha u aħna ninsabu Il-proċess politiku ma wasalx għal dak li aħna konna nittamaw, għale palissa qiegħed stat perpetwali ta' instabilità u ta' kriżi. U dan ifisser ħaġa waħda, ħtiġijiet tal-popolazzjoni mhux qed indirizzati, riformi mhux qed implementati u ċittadini qed iħallsu għall iżbalji li saru u għalhekk din kwistjoni ta' responsabilità min-naħa tal-mexxija politiċi. Il-Moldova għandha bżonn istituzzjoni trasparenti Sempliċement il-Moldova għandha bżonn klassi politika li hija kapaċi terġa tikseb il-fiduċja ta' ċittadini, eżekuttiv ġdid li konferma il-sejn ta' assoċjazzjoni u li implementa eh, riformi ta' tmexja jistaw forsi jaslu għal bidla u dan ifisser istat ta' drat, dritt eh, Orqarat indipendenti li ġildu kontra l-korruzzjoni, investigazzjoni bir-reqqa għal dik li frodi u li jresqu u dim il-qrati u l-ġustizja dawk li maħat, din hija l-aħħar dan u l-aħħar ċans għal koalizjoni li hemm dan u l-aħħar ċans għal koalizjoni li qed tigverna preżentament però li d-data ta' skadenza għaddiet u m'hemmx mod kif nistgħu nimxu aktar il qoddim fuq l-aġenda preżenti, ċ-ċittadini tal-Moldova qed iħossu din is-sensazzjoni u għalhekk issa wasal iż-żmien biex il-mexxejja politika jissimgħu dak li qed jgħidu ċittadini tagħhom stess domnul. Grazzi. Issa nagħti il kelma l konservativ Riformisti l-Onorevoli Belder, minuta. Grazzi tassew, Sur President. Reċentament jina zort il-Moldova U bħala membru tal-Parlament Ewropew li qed jizur pajjiż ter, speċjalment pajjiż li aħna għandna f'temi ta' assoċjazzjoni miegħu, normalment aħna niltaqgħu ma' rappreżentanti ta' eh, partiti ir-rappreżentanti tal-konsulat u jiena qatt ma smajtaqx stampa negattiva kif Eh, meta zort il-belt ta' kixnaw l-idea ta' l-klassi politika l-fat jekk huma jistaw ximexxu il-pajjiż dawn ir-rappreżentanti qalu li le li dawn il-partiti ma jistawx il-falliment tal-banek. Hija xi ħaġa li verament eh, poġġiti situazzjoni Ewropea għallar. Il-rotta lejn l-Ewropa verament spiċċa ostakolata u għalek minu ma l imsieħba tana mek l-allejati tana. Iva, nistaw najdu li em xquq ta' dawl fuq l-orizzont qegħdin naraw li ta' bilħaq dan huwa pajjiż li huwa l-ifqar fl-Ewropa, pero hemm affarijiet li għadna nittamaw hemm nuqqas ta' stat ta' dritt, però hemm ċittadini u l-inizjattivi ta' ċittadini li qed jitwettqu jiena naħseb li qed isir ħafna xogħol li aħna nistgħu nagħmlu anki f'dan il-qasam. Grazzi. Issa. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Estravicius. Grazzi ta' sessu President, Kommissarji, zit kollegi. Sena ilu, meta jina kontet nitkellem fuq il-Moldova, kont namel kont kelli ir-rwol ta' rapporter kont insemmi l-Moldova bħala pajjiż li jatmin minn ta' qudiem mexxej fost il-pajjiżi tal missifa tal-Vant. Il-Moldova kien l-ewwel pajjiż li gawda mir-reġim ħiles tal-viża fil-qasam ta' żona Schengen ftejm ta' assoċjazzjoni u kummerċ mal-Ewropa li beda jaħdem f'waqtu u anki eh, volum li kien dejmet jizdiet. Il-Moldova inata l-istrumenti politiċi kollha li l-Unjoni Ewropea għandha għad dispożizzjoni tagħha sabiex issaħħaħ l europenizzazzjoni tagħha mem xejn li l-Unjoni Ewropea se tagħmel aktar għal Moldova, speċjalment bħalissa, però l-affarijiet dew imorru zmerċ. Ħażin ħafna ġurnata wara l-oħra. L-iskandlu bankarju l-qatt ma rajna bħalu bl-ebda tip ta' investigazzjoni sal-ġurnata tal-lum. tal lum L-evidenzi ċari ta' frodi fil-setturi kollha tal-politika fuq kull livell ma rewx uh, trasparenza biex wieħed jiġġilidhom. Ir-riformi weħlu. Memx sorpriża li il-gvernijiet qegħdin jinbidlu bħal l-istaġuni ta' matul is-sena. Situazzjoni bħal din xaktar xuwa naturali li naraw nis jħorġu fit-toru għal numru ta' xhur Il-kwistjoni hija meta din it-tensjoni ser tisplodi. L-lum il-ġurnata jiddispjaċini ngħid li il-Moldova minn pajjiż ta' uddim spiċċa simbolu ta' ta' kaos, kaos politiku il-klassi politika elitista ta' Moldova nitloba biex u fuq taħħa tibda turi ir-responsabilità politika taħħa lejn il-pajis taħħa stess u lejn iċ-ċittadini taħħa stess. ċittadini li jixir ilhom li jgħixu fl-Ewropa u anki jgawdu li jkunu Ewropej. Grazzi. Aċu, uh, on behalf... Uh, Grazzi, fissem l-NGL nati l-kelma l-Onorevoli Schulz għal-minuta l-nofs. Grazzi tassu, Sur President. F'seba' snin kien hemm erba' elezzjonijiet parlamentari, ħames gvernijiet differenti, ħafna bidliet, eh, gwerer eh, tal-politika elitista, dawn inna narawhom ta' kuljum. Din hija l-analiżi tal-ħajja politika tal-Moldova u hija diffiċli nispjegawha. Mill-aħħar kriżi governattiva nistgħu ngħidu li il-partiti politiċi qed ibatu mill-korruzzjoni u oligarki li qed jieħdu il-setat fidejhom. Dan seħ reċentament. Pero jekk aħna nħossu li aħna tlifna dak li kien għaddej fil-passat, ta' bilħaq dan ġi karatterizzat minn dak li kien għaddej f'daw l-aħħar snin. Anki minkejja liberalizzazzjoni li saru din is-sistema xorta waħda da dipendenti fuq għajnuna esterna. U għalhekk aħna provdejna assistenza l-Moldova. Pero xinu lan li konna daw l-elezzjoni regolari meta l-estetat ekonomiċi xorta wahda għadhom l-istess ħaġa. Intom rajtu l-mexxej tal-oppożizzjoni li kienet jipprotesta b'mod attiv u b'mod paċifiku kontra l-korruzzjoni. Il-kontra l-korruzzjoni tal-oligarkija. Pero dan spiċċa eh, f'detenzjoni u espost anki għal riski tpissa għas-saħħa tiegħu u anki dritti tiegħu ġew abbużati. Fil-Moldova il-popolazzjoni ġenerali edha tistaqsi riformi li qed isiru u qed iddubita dwarhom u qed tajt ukoll koll l-oligarki qed jieħdu setat tfidejhom. Irridu ngħidu li aħna ma nistgħux naċċettaw li l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea tiġi aktar imminata minħabba l fatt li ikolla tamel alleanza ma' persuni zbaljati fil-Moldova. Għalek aħna rridu naraw li din l-ftim ta' assoċjazzjoni jidħol fis seħħ mod adegwata li xem eh, ħafna nis ċittadini li ovvjament jixtiqu li dan ikun ta' suċċess u jisir kif suppost. Fissem il-parti tal-ħodor, nati l-kelma lill-onoravoli Hautala. Għal minuta u nofs. Grazie ta' Sessu President. Stħarriċ importanti ħafna li sar fil-Moldova reċentament u 39% biss ta' dawk li wieġbu dan l-istħarriġ kienu ser wieġbu pożittiv lejn eh, l-aċċess u l adezjoni tal-Moldova lejn l-Unjoni Ewropea fil-waqt l-ekonomi tal urejzja ja inkoraġġata aktar fil-fatt hemm 43% li xtiequ dan saċertu punt il-riżultat ta' situazzjoni fejn il-pubbliku jibda jiġba mill-Unjoni Ewropea. E, e, għaliex? L-Unjoni Ewropea edha tiġi użata bħala kavera bħal prassi zbaljati fil-politika ta' kuljum u jiena naħseb li importanti ħafna li il-lum iż-żewġ familji Ewropea jiġifri l-PPE u il- l-SND fuq il-fat li IVA għandhom responsabilità li jridu jerfaw u jużaw il-kuntatti tagħhom flimkien mal l-imsiba tagħna fil-Moldova sabiex nispjegaw li dan madux iktar possibli, ġifri il sitwazzjoni fil-Moldova mhix aċċettabbli, rridu nassikuraw li l-impunità ma tibqax hemmhekk, speċjalment f'dan il-skandlu kbir bankarju, impossibbli nimmaġinaw li 15% tal-GDP ta' dan il pajstant tant fqir spiċċa fil-bwieta nizbaljati u għalek aħna rridu nassikuraw li il-ħatja u l per dawk li waslu għal dan l-iskandlu jispiċċaw eh, qudiem il-qrati. Kitos, thank you. Grazzi tassew. Signori, intom li qegħdin hemmhekk fin-nofs fl-awla tiddibattitu jekk jogħġbok. Id-dibattitu tistgħu tagħmluh barra l-awla? Grazzi. Mela, issa nagħti l-kelma lil Corwin Mikel minn Tawnos, grazzi tassew, inti ma tistax titkellem dwar il-Moltova minn ma titkellem dwar l-Istria. Din hija parti mill-art li hija ikkontrollata mir-Russi u x'aktarx li issa soldati u armati qed jimmarċaw hawnhekk u hemmhekk għandna problema. X'ħan għamlu b'din il-biċċa art il-Moldovi? Ma jixtiewx ikunu fil-Moldova, speċjalment dan iż-żmien fejn korruzzjoni kbira. U iċ-ċittadini tal-Moldova ma jistawx ikunu fil-Unjoni Ewropea li x'jafu u għaliex ovvja fejn fejn hemm id-demokrazija mill korruzzjoni ġifri huma għandhom demokrazija, għandhom korruzzjoni u għalhekk għandna żewġ soċjetajiet, il-Mistria u l-Moldova li ma jafux ħajqbdu jagħmlu. Sfortunatament jien ma naħsibx li nistgħu nagħmlu xejn. Irridu inħalluhom għad-destin tagħhom stess. Grazzi tassew Is-sena il-kelma l-Onorevoli Preda żewġ minuti. Grazzi tas-sessu President. Bosta kollegi għamlu referenza għal fatt li f'sena waħda biss il-Repubblika tal-Moldova marret minn l-ewwel mexxej biex ngħidu hekk u sfa fl-aħħar post Illum il-ġurnata mill-keos fil-Moldova u aħna rridu naraw kif wasalna f'din is-sitwazzjoni, nasab li hemm tliet fatturi li bidlu s-sitwazzjoni minn ta' taħt fuq fil-Moldova. L-ewwel net ir-Russja. L-influenza tal-Russja fuq eh, l-opinjoni pubblika hija aktar qawwija mill-passat u mbagħad huma l-oligarkiċi li jikkontrollaw il-partit politiċi mod aktar estensiv. bat għanna l-kwissjoni tal-korruzzjoni, korruzzjoni li dajje fl istituzzjonijiet meta paragonat mal-elezzjoni ta' novembru. Aħna nistaw naraw il-falliment ta' l-alleanzi pro-Ewropej li rebħu l-elezzjonijiet u għal sena u ma' pruvaw jamlu, jħadmu l-mekanizmi, pero ma kienux kapaċi jamlu hekk u għalhekk saħħu il-kriżi politika, għalhekk aħna nemnu li għandna responsabilta u l-Onorevoli Brock ħeġġeġ il- familji politiċi biex jerfaw jassumu l-responsabilità tagħhom. Però da m'għandniex nitolbuh minnaħa tal-komunisti. Il-familja komunista fil-Parlament għandha twarrab u twarrab ruħa għaliex aħna li huma li qegħdin jappoġġjaw sitwazzjoni katastrofika fil-Moldova u għalhekk għandhom jagħmlu pass lura. Aħna għandna namlu dak li qed jitolbuna f'kixinaw, ġifiri insibu medjazzjoni għal alleanza politika adegwata aħna rridu permezz tal-politika tagħna namlu hekk u anki il-politika reveduta tal-viċinat. Din il-politika għanna għal-Moldova unkunu involuti billi nimmedjaw, billi noffru alternativa, rotta alternativa. U mux dak, u ma namlux dak li u soċjalisti u l-komunisti. Grazzi tassew l-onorevoli Preda. Issa nat il-kelma l-onorevoli Gill għal minuta u nofs jekk joġbo. Grazzi ta' il President. Il-Moldova identifikat xinu ma l-prioritajiet tagħhom meta huma ħarġu jipprotestaw il-ġimgħa li għaddiet. Il-problema tagħhom hija l-korruzzjoni. Huwa fl-interess tagħna li indirizzaw din il-kwistjoni għaliex għadha tipperikola xogħolna għalix Moldova u hija rotta importanti ħafna eh, f'dak li hu kummerċ illegali tal-armi u mhux biss fej K47 gruppi kriminali qegħdin jippruvaw u ukoll armamenti nukleari lil lanki gruppi ġihadisti. Jiena nifhem li tentattiv ġi prevenut mill-FBI, però oħrajn setgħu jkunu ta' suċċess. U għalhekk ħassibna ħafna li l-Departiment tal-Pulizija fil-Moldova titinvestika eh, dan il-kas inalaq minħabba pressjoni tal-gvern u għalhekk aħna rridu nassikuraw li niġġieldu kontra l-korruzzjoni u li jsiru riformi anki fil-rati u dinja ta' priorità assoluta. U għacħar, aħna ma nistawx insaħħu l-dawk li jixtiequ jkollhom aktar seta fuq l-istas u l-dawn in-nies nagħmluhom eh, imsieħba tagħna. Jekk huma jgħidu li sar jagħmlu riformi iva aħna rridu nappoġġawhom aħna rridu niftakru li hemm Russja li qed il-logħba tagħha tas-soltu jew tipprova timmina riformi demokratiċi, però li ninżlu fuq dan il-livell mhux ser jagħmel il-viċinat tagħna aktar eh, b'saħħtu. L-Unjoni Ewropea toffri viżjoni ċara x'lessi li nofrulhom għal-riformi, però l-gvern hemmhekk irid ukoll jifhem li l-ewwel qabel kollox dawn ir-riformi huma fl-interess tagħhom u mandomx għalfejn jatu darom li l-Unjoni Ewropea favur dawk li qed jippruvaw eh, jagħmluha ta' bilħa eh, bħala l-allejati tagħhom. Grazzi issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Karski għal minuta. Fl-istess waqt nixtieq nitlobkom, Sinjuri, biex ma daħlux kowtijiet fl-awla. Jekk jieġobkom, tistaw għom b'nadi oħra. Għaxħu parlamentu. Eh, pani Ministru Bardu. Nekket nitkelmu dwar rispett lejn din il-Kamra. Grazzi tassew, Sur President, aħna xida ta' krizi politika fil-Moldova. Il-gvern nizel minn madux li kien u għalek issa hemm protesti politiċi u għet jiprotestaw kontra dan l-iskandlu bankarju anki il-fat li biljun euro eh, sparixxew mis sistema bankarja. Jina ikolli niċħat situazzjoni mwera bħal din. Għana ġejna informati dwar anki mill-speaker mil tal-gvern mill-Speaker tal-Parlament tal-Moldova aħna nirrispettaw l-impenn tagħhom għall-integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea, ma dana kollu aħna rridu nitkellmu dwar mira oħra li hija li huwa l-fejm ta' assoċjazzjoni u anki l-orjentament mill-ġdid lejn swi oħra għall-ewwel darba din l-esportazzjoni hija akbar mill-esportazzjoni lejn Russja. Nittamaw li l-gvern tal-Moldova jkun kapaċi jisma lil ħna ta' protesta u anki jappoġġa il-valuri demokratiċi. Nittamaw li l-ħbib tagħna mill-Moldova jkollhom suċċess aħna nafu li huwa ferm diffiċli tieħu azzjoni meta jkun hemm pressjoni politika mir-Russja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 L-istorja tal-Moldova qatt ma kienet daqshekk faċli, speċjalment mal-viċinat tagħha għandna l-kwistjonijiet tal-privatazzjoni u korruzzjoni u dawn il-kwistjonijiet eskalaw il-problema. Aħna rridu naraw ukoll li dan huwa pajjiż fertili fl-agrikoltura tiegħu u l-unika ħaġa li kienet nieqsa kien ftehim rigward il-żvilupp futur tiegħu. L-Ukrajna ma ħadiċ pjaċir li l-sir parti mir rumanija mill-ġdid. L-Istati Uniti ma ħadiċ pjaċir bil-relazzjoni tal-Moldova mar Russja. U għana nafu xini situazzjoni fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tixtieq taqdir wol importanti f'dan il-qasam li xittelimina l-korruzzjoni u rati trasparenti Jekk wieħed irid iħares fajnejn mara mill-Moldova, aħna rridu nħarsu lejn is-Sinjora Petrenko li hija waħda mill hija mara tal-President tal-Moldova. Poslanec Igor Soltex. Eno minuto prosim. Hvala. Grazzi tassew. Issa nagħti il-kelma l-Onorevoli Soltes. Mela, ta' bilħa għaddit sena minn mindu il-kienem li firmar tal-ratifikazzjoni tal-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Moldova, il-ftejn ta' assoċjazzjoni u ta' kummerċ, u dan kien qed joffri possibilità biex eh, il-Moldova tejjeb il-skambju ta' produzzjoni u anki il-xogħol Għaddit sena minn du delegazzjoni tagħna żaret il-Moldova u jiena kont parti minn din id-delegazzjoni dak iż-żmien il-setat favur il-setat eh, favur l-Ewropa rebħu elezzjonijiet, però ovvjament issa eh, il-ċittadini tilfu il-fiduċja tagħhom. U dan huwa riżultat ta' xogħol ta' dawk li ingannaw il-fiduċja li inataw, però dan aħna nafu x'nu mal-problemi. Il-problemi kienu sistemi ta' bankarji li fallew, il difikultajt fl-istat ta' dritt u hawnhekk għalhekk qed nitkellem fuq din is-sitwazzjoni u għalhekk ħafna ċittadini għet joħorġu fi triq jipprotestaw għax issa sitwazzjoni marret aktar għar mis-sena li għaddiet. Issa nagħti kelma l-Onorevoli Galler għal żewġ minuti. Sfortunatament jiena nista nikopja ħafna mill-kommenti tiegħi li għadni kif lissent fuq il-sitwazzjoni fil-Ġorġja. Il-Moldova għandhom ftejm ta' assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea u xtaqu jaħdmu magħna aħna nixtiequ naraw lilhom fiż-żona ekonomika tagħna fil-ordni. Però Ovvjament hemm kundizzjonijiet marbuta aħna nitolbu konformità ma' drittijiet tal-bniedem, l-istat ta' dritt. Demokrazija pluralista aħna nixtiequ naraw politika nadifa f'dan il-pajjiż u ta' bilħaq iċ-ċittadini tal-Moldova tistennew l-istess ħaġa mill-gvern tagħhom aħna appoġġajna riformi ta' modernizzazzjoni fil-Moldova nixtiequ naraw stabilizzazzjoni tal-istat u l-ekonomija, però l-oligarki qegħdin jiġġieldu għal poter u għalhekk iċ-ċittadini jixtiequ eh, jisibu min u l-ħati ta' dawn ir-reati ta' dan is-ser ta' flus, ta' miljuni ta' flus. Rridu nidentifikaw il-flus li ebu u natu lura l-ċittadini tal-Moldova. Il-pajis għandu bżon arranġamenti effettivi sabiex jiġġildu l-korruzzjoni Għanna bżon aktar dettalji rigward programmi ta' riforma u anki skeda, skeda tkun tista' tejna u għalek aħna natu appoċ għal dan il-għan. L-appoċ ta' nasir ikun dipendenti fuq tali arranġamenti. Inkella il-pajis ser jitlef aktar fiduċa me ċittadini taħħom. Aħna ma rridux nitolfu il-Moldova bħala msieħeb tal-Unjoni Ewropea u ma nistawx nitilfu ħin lanqas Fissem il-Pepe jena nishtiq najt li irridu namlu pressjoni kbira fuq il-partijiet interessati, il-partiti politiċi sabiex jaslu għall-agenda li ħna proponejna. Grazzi l-Onorevoli Galer. Issa Nati il-kelma l-Onorevoli Franzulika għal-minuta u nos. Sinjuri, permettu li nitkellem fil-lingwa uffiċjali tal-Moldova, ġviri Rumen. Sinjuri, mill-istorja tal-Moldova, l-kultura, il-lingwa, il-rabtiet taħħa, Il-Repubblika tal moldova hija parti mill- xlok tal-Europa u miex mill-żona ġeografika marbuta mal russja ir-Repubblika tal-Moldova per safat qed tiffaċċja problemi, però jien ma naħsibx li l-Unjoni Ewropea tista' tippermetti li Repubblika tal-Moldova tħallija f'żona ta' inċertezza ta' biża flimkien mal-Ukrajina. Kif tafu r-Repubblika tal-Moldova għanda konflitt frizzat li ilu hemm mill-1991 l ukrajina kella kriżi mar russija bil-Krimea u għalhekk issa nappoġġaw ir-Repubblika tal-Moldova sabiex ikollha gvern vijabbli, gvern li għandu jimplementa il-programmi tal-Unjoni Ewropea sabiex bekk iċ-ċittadini tal-Moldova jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-ftejmi tas-assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea. U għalhekk huma jkunu jistgħu jaraw li l-futur tagħhom jinsab fiħdan l-Unjoni Ewropea li futur tagħhom jinsab fiħdan id-dinja Ewropea fl-istess waqt però aħna rridu niċċarawa u ngħidu li hemm interessi għaliex huma hemm ħafna nies li jixtiequ jiddistabilizzaw il-Moldova u għalhekk aħna rridu niġġieldu dawn is-setat, irridu nappoġġaw il-gvern vinjabbli f'Kixinaw irridu nappoġġaw is-soċjetà ċivili li hija favur l-Unjoni Ewropea u għalhekk ir-Repubblika tal-Moldova għandha tissieħeb l-Unjoni Ewropea, għandha tissieħeb ir-Rumanija u l-Istati membri l-oħra, il-futur tagħha jinsab fiħdan l-Ewropa. Grazzi. Multu mask, domnul deputat. Grazzi l-Onorevoli Frunzulika. Issa nagħti l-kelma lil l-Onorevoli Erickson għal minuta. Grazzi. Moldova huwa pajjiż żgħir ħafna, fertili u mill-isbaħ. Potenzjal enormi. Però anki bi problemi kbar x'jaffaċċja aħna rridu narfu l-fatt li fiħdan l-Unjoni Ewropea aħna fallejna biex nindirizzaw il-korruzzjoni estensiva fil-Moldova. U ta' bil dinja xi ħaġa li ser taffetwana bil-kbir, speċjalment fl-interess tal-Unjoni Ewropea li l-iskandlu reċenti bankarju jiġi investigat bir-reqqa, rridu nassikuraw li dawk li maħati jgħetres u il-ġustizzja. Il-pajis firma ftejn ta' assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea fil-waqt li 12% tal-GNI sparixxa bla traċċa u din hija xaġa naċċettabbli timmina id-demokrazija, l-fiduċja ta' ċittadini f'soċjetà li aqqas jemnu li taħdem aktar, għalek aħna x x-nistaw nagħmlu, mela aħna rridu nassikuraw li aħna aktar ċari meta nofru inuna eh, ekonomika u legali biex naraw li dawk li maħat ħadd jajtres qudiem il-ġustizzja u jikontribwixxu għal sistema bankarja li taħdem anki fil-ġejjeni. Grazzi. Grazzi tassew, l-onorevoli Plenkovic għal minuta unos, nofs, grazzi. Grazzi, Sur President, għal kem il-ċittadini tal-Moldova esprimew l-ambizjoni tagħhom li jissieħbu fl-Unjoni Ewropea, pero seħħew ħafna skandli u eh, sistema bankarji li, li tilfu rotta tagħhom lejn l-Unjoni Ewropea. Aħna nappoġġaw il-Moldova mod politiku u finanzjarju, pero sitwazzjoni hija waħda naċċettabbli għaliex l-elit politiċi waslu poġġew il-pajjiż tagħhom għal kubtieħ. U fil-fatt Isset naraw il-privatizzazzjoni tal-Moldova li jgħada mill lifqar pajizi u hemm ukoll oligarkiċi li qed jieħdu fidejhom l-istituzzjoni tal-gvern stess il-ġlida kontra l-korruzzjoni u tranzizzjoni ekonomika, dawn huma prioritajiet li aħna li huma appoġġjati ħafna mill-ċittadini tal-Moldova u lek aħna nitolbu lill elit politiċi u nixtieq ukoll nilqa' dak li għar is-sur Brock u sur Stravicju li il-gruppi politiċi ridu jorganizzaw ruhom u rridu u kol nafsu fuq il fejm ta' assoċjazzjoni forsi b'dak il-mod inkunu nistaw niformaw grupp ta' appoċ għal Moldova kif għanna l-Ukrajina. ħaġa li rridu nestendu għal mandat ta' Elbam. Dinja mossa tajba fil-rigward tal-Moldova. Il-situazzjoni fi Transistria u koll hija importanti ħafna u għalhekk aħna ser nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex verament din il-parti tissieħab miġib mill-Unjoni Ewropea. Grazzija. Uh, Plenkovic. Grazzi sul Plenkovic. Issa nisimgħu li sur Muresan. Grazzi, President, Komissarju, kollegi. Kull meta nsipruħi fil-Moldova, il-nisi saqsuni l-istess ħaġa. Il-Repubblika tal-Moldova għatanda l-possibilità titħof l-Europa. Naħseb li huwa dmir tana bħala eh, rappresentanti tal-istituzzjoni li nagħtu l-Moldova perspettiva Ewropea u li ċittadini speranza rridu nuruhom li Repubblika tal-Moldova għanda possibilità u jekk ma nofruhomx perspettiva eh, se jkun Putin li offrihom l offrilhom waħda u ma jkunx ħaġa tajba leqa la għall-Unjoni Ewropea la għal Moldova. Il-Repubblika eh, tibbenefika mill-fat li tiġi li tersa rip l-Unjoni Ewropea irridu nispiegaw li ċittadini tal-Moldova kem se tkun ta' beneficju illi jers u iktar rib l-Unjoni Ewropea. U ma nistawx nipermettu illi l-propaganda tajdilhom li jridu jmorru lejn Russja. L-2020 kwando l-Federazzjoni Russa ponit embargo fuq il-prodotti tagħhom, l-Unjoni Ewropea irreaġiet u permettitilhom jesportaw iktar lejn l-Unjoni eh, eh, Ewropea eh, li li tat eixin l-bdewa u l-ħaddima rridu najdurom minu ħabib taħħom minu l-għadu taħħom. Grazzi ħafna li sur Mureshan. U issa nisimaw mis-Sinjura Kozloska Rajevic. Grazzi, President, Kummissarju. Sena ilu, meta ġi firmat il-ftejm ta' assoċjazzjoni, il-Moldava ġid motija access liberalizzat għas-suq Ewropew. Aħna ħsibna illi dan l-approċ lejn eh, lejn il-ponent kien se jkun problema. Fil-fatt kien kien hemm dan l-iskandlu fil-banek u ħafna korruzzjoni mill-elit politika u l-privatizzazzjoni minnaħa tal- tal-elit u tal-gvernijiet wara li iktar minn gvern wieħed kellu jinżel. Il-Moldavia attualment għaddejja minn krizi politika u hija preda tal-influenza baranija, specialment ir-Russja. il jistħuq jistħoqla iktar u għanda tkun kapaċi ti prepara riformi, specialment fi sistema ġudizzjarju. Peress li il-sistema ġudizzjarju effiċenti u eh, irridu jidu kastigati e, il-persuni ħatja għax bekk eh, jgħatu l-messagġ li l ġustizja teżisti. Aħna fl-Unjoni Ewropea rridu nizguraw li dan huwa possibbli u kif nista' ngħinuhom il-Moldavi biex jiġildu kontra propaganda tar-Russi billi natuhom aċċess għall-informazzjoni u mhux li nibbuttawhom fidejn ir-Russi. Grazzi. Is-Surboni għal-minuta. Moldova kienet eżempju ta' storja ta' suċess, tkabbir ekonomiku, liberalizzazzjoni tal-viza implementata, fitejim ta', ta ad adezjoni. Però għamlu ħafna zbalji il-politiċi. U dana għandhom eruq fil-modi, fil-passat, noqqas ta' trasparenza u responsabilità bejn l-elit politiċi. Tilfu l-kredibilità tagħhom, tilfu l-flus mis-sistema bankarju, u tilfu l-fiduċa me ċittadini sena biss wara l-elezzjoni tilfu l-aqda għall-izvilupp lejn l-Europa. l elit politika huma maqsuma u mandom l-ebda seta biex jimmexxu il-pajjiż. Eta edin iħabru li se jkunem eh, elezzjoni ġdida mingħajr arfin però x jista' jkun hemm aħna fuq in-naħa tal-Moldavi, però rridu intuhom argumenti biex nipromovu l-integrazzjoni mal-Unjoni Ewropea u għadmir taħtana napoġawhom u nejnuhom biex jagħmlu miżuri kontra l-korruzzjoni eh, u li firmaw ftejn mal-IMF biex ikomplu l-implementazzjoni u l-budget u għadmir tagħna kif għal Brok illi napoġġaw l-Moldava biex isibu it-triq taħ huma aħna nistaw nkunu emotivi, però l-ħin għaddej u ċittadini qed jistennew għat tmexxija l-ġdida, tmexxija għal fiduċa, li tagħti fiduċa. Grazzi. Inti tkellimt id-doppju kważi tal-ħin li kellek. Issa se jkollna il-catch di eye. L-ewwel għandna sur Polċak. Grazzi, President. Nishtiq nitkellem fuq il-kaos u l-instabilità politika fil-Moldova fil-Moldova attwali u x'nistgħu nagħmlu biex napoġġaw il-pajjiż wara l-elezzjonijiet parlamentari s-sena li għaddit u wara li waqgħu żewġ gvernijiet u wara li kien hemm tant akkużi ta' korruzzjoni u eh, kollassament ta' sistema tal-banek irridu natu lil Moldovi eh, alternativa. Għaxin kella se jmorru lejn il russja Irridu napoġaw il-bdewa kif diġa e provajna namlu iktar minn okkazjoni wahda, pero l-iktar ħaġa li rridu namlu hija li natuhom perspettivi tajba fil-periodu li ġej un najdulhom li nistgħu nappoġġawhom u ngħinuhom. Grazzi sul Polċak. Okay, thank you. Torasis Vuleftis Notis Marjas. Issa nisema minant Marjas. Grazzi, President. Is-situazzjoni fil-Moldova hija diffiċli ħafna. Hemm problemi kbar ekonomiċi fil pajis korruzzjoni kbira li ġejja mill-sistema politiku. Biljun eh, ta' flus eh, isparew Eh, ebu mis-sistema tal-banek u marru barra mill-pajis. F'moment li hemm kriżi mħabba bidla fil-gvern u hemm il-periklu kbir li jkun hemm eh, ġlied bejn iż-żewġ eh, partijiet tal-gvern. Hemm dawk li jixtiequ li jkun hemm iktar jis iktar ripla l-Unjoni Ewropea u minnaħa l-oħra jixtiequ li jkollhom futur lejn l-Vant. L-Unjoni Ewropea trid tikkonsolida d demokrazija u tiġilet kontra il-kommerċ illegali mingħajr però ma tindaħal fil-ġlit intern u b'dan il-mod biss l-Unjoni Ewropea tista' tagħti il-kontribuzzjoni tagħha biex ikun hemm paċi fir-reġun. Grazzi. U issa l-aħħar kellim l-istess lingwa mhux l-istess pajjiż Issa sur Stiljanides. Grazzi, President. Kollegi, Nirringrazzjakom tal-interess u l-appoċ u determinazzjoni ta'kom. Din il-kwestjoni diffiċli u kontroversa fil-rib tal-Europa, li għanda ħafna riperkussjonijiet fuq ħafna aspetti Il-diskussjonijiet tana tal-lum konfermaw illi aħna għanna l-istess tħassib u illi aħna naqblu li hemm bżonn na inkomplu l-appoġġ fil-Moldova fil-tri taħħa lejn l-assoċjazzjoni politika u l-integrazzjoni ekonomika mal unjoni Ewropea. Anki biex ngħinuha fl-isforzi biex tibni soċjetà demokratika u biex teleb l-interess tal-individwi għal eh, bżonniet tal-pajis. Is-soċjetà e tistenna illi il-mexxejja tagħhom iwaqfu din il-kattura tal-istat li jġildu kontra l-korruzzjoni illi jimplementaw riformi veri u illi jirkupraw il-fondi illi ġew misruqin mill-banek. Aħna għadna u nibqaw uh, lesti nappoġġaw il-Moldova f'dan kollu. Però u għafidejn il mesċeja politiċi tal-Moldova u ma biss jistaw jiksbuħda flimkien mal-implementazzjoni tal-ftejm ta' assoċjazzjoni dan huwa importanti biex inkunu nistgħu saħħu ir-reżiljenza u sostenibilità tal-pajjiż. Grazzi għal darboħra tal-diskussjoni eh, verament interessanti u ricca u ta' determinazzjoni ta'kom. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Stilianides, Kummissarju, grazzi tal-prezenza